Buenos dias. Għanna avvis minnaħat tal-interpreti. L-interpreti jishtiqu jajdu illi aħna il-ħakna l-24 ġurnata tal-azzjoni ta' protesta tagħna. L-interpreti għandhom strajku ħajibdew eh, billi jagħmlu messaġġ. L-interpreti eh, jishtiqu jgħidu illi Eh, irħanna l-24 ġurnata tal-azzjoni ta' protesta. L-amministrazzjoni mamlet libda tentativ biex tirsolvi l-konflitt. Anzi, eh, wara 8 xhur ta' deliberazzjonijiet mal-Kumitat tal-Istaff, il segretarju Ġenerali eh, webbes il-pożizzjoni tiegħu. Aħna ħafna xiftit minna ġew rekwizizjonati biex jaħdmu anki f'din il-laqa. U din hija limitazzjoni gravi tal-dritt ta' strajk tagħna Bħala konsekwenza aħna se nżommu mal-politika tagħna illi man, man, man, li ma naħdmux iktar mill-ħin previst. Ġifieri aħna illum se nispiċċaw fis-sija preċiżi. Grazzi. Nilqakom għal dan il-komitat, dan il-komitat konġunt tax tlieta Naħseb li din laqa konġunta tista' tkun utli ħafna għal xogħol li nagħmlu. Qabel ma ngħaddi l-kelma lill-esperti, nixtieq l-ewwel net ngħaddi l-kelma lil kollega tiegħi Sinjura Esther Dalangel li għal viċi President tal-Komitat Tax Tlieta. Grazzi ħafna, grazzi tal-li flimkien magħna qegħdin eh, torganizzaw dan il-smiħ sabiex nagħmlu rabta bejn il-frodi ta' taxxa u l-finanzjament ta' terrorizmu. Din hija rabta hija konnessjoni li forsi ma tantx namlu s-soltu, jew inkella saftitilu ma konniex namlu. Sal-aħħar tal-2016 eh, kien hemm numru ta' ġurnalisti investigattivi fosthom anka ġurnalisti minn pajjiżi mill-Olanda illi ħadmu għamlu rapportaġġ eh, juri illi l al waqaf mekanizmi ta' fat karusell li jinvolvi kumpaniji mal-Ewropa kollha fasta manka fl-Olanda u kollox beda b'dokumenti il nstabu fuq il-frontiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan. Wara ħafna investigazzjonijiet minn prosekuturi Taljani li żjed dawk suspettati ġew akkużati li li selqu iżjed minn biljun euro fi flus tat-taxxa billi jagħmlu frodi ta' vat karusell. Safajna fejna fina daw kienu l-ewwel jamlu din ir-rabta bejn il-frodi karusell u l-finanzjament ta' terrorizmu. Għalhekk għandi pjaċir li llum nistgħu norganizzaw dan is konġunt u ħerqanna li nisma' lill esperti tagħna. Ħanaddi l-kelma lura lil kollega tiegħi Sinjura Valenzjano. Tajab wis, ħanibdew missur sur Bo Elker, ma nafx jekk pronunċajt kun jomok sew, żgur li le, fil-każ korreġini ma importax. Inti ġurnalist investigattiv taħdem fil-Televizjoni Nazzjonali ta' Danimarka u responsabli f'xolok mill-finanzjament ta' terrorizmu, speċjalment u koll responsabli mis-sistema ta' vigilanza ekelon. Fil-fatt inti diġa kont ħadsem fi smieħ pubbliku f'dan il-Parlament fuq dak is-suġġett. Lejjun ta' finanzjament ta' terrorizmu ikunu ħafna drabi legali imma xi drabi oħrajn illegali. Riċentement l-attakki li rajna u rew illi jistaw jitwettqu azzjonijiet fatali b'mezzi ekonomiċi limitati jew kultant laqas biss jiswew xejn. Studju li sar fl-2015 mill-Istitut Norveġiż tar-Riċerka dwar id-Difiża, il-Norwegian Defence Research Establishment, Ifoka fuq periodu mill-1994 sal-2013 u dan l-istudju wara li l-maġġoranza kbira tal-attakki huma finanzjati b'inqas minn 10,000 dollaru u li kull waħda mill eh, minn waħda minn kull erba, eh, waħed minn kull erba gruppi terroristiċi irċevew l-appoġġ finanzjarju tal-organizzazzjoni terroristika illi tkun iddikerat il wetqet l-attakk. Fl-2016 il-Kommissjoni adottat pjantazzjoni biex issaħħa ħeġlida kontra finanzjament ta' terrorizmu sabiex tnaqqas lejun tħul għal dawn organizzazzjonijiet. Il-Kummissarju Muskoviċi qal li il-frodi fil-VAT jilħaq il-50 miljun euro fis-sena. Illum nittama li inti eh, se tispjeganna il-riżultati tal-investigazzjoni tiegħek bħala membru ta' tim ta' ġurnalisti li ħadem fuq il-frodi tal-VAT speċjalment il-frodi karusell. Il-rapport ta'kom juri illi il kriminalt organizzata u terroristi eh, jieħdu vantaġġ mill-lakuni li jeżistu fis-suq uniku. Inti fil-fatt u rejt ukoll kif hemm ċertu ġihadisti ta' nazzjonalità Spanjola illi waslu fid-Danimarka bħala mexxejja ta' kumpaniji illi ehm, kienu għamlu frodi tal-vat. Inti ħad tagħmel diskors ta' 10 minuti u eh, imbagħad wara nisimgħu l-panelists l-oħrajn u anke xi mistoqsijiet. Jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Thank you and thank you for inviting me. Grazzi, grazzi ħafna tal-istedintni. Jina jisimni Bo Elke, mux faċli t-pronunzja, dan danis mux lingwa faċli, ħana għamel il-prezentazzjoni bl-Inglis. Jina ija tawek biex nitkellem fuq il-finanzjament eh, fuq il-finanzjament permezz ta' frodi karusell. Dan huwa riżultat tal-investigazzjoni li għamilna ehm, b'kollaborazzjoni ma' Gazzetta fid-Danimarka u eh, stazzjon televiżiv Norveġiż. Il-kollaborazzjoni tagħna bdiet eh, fil-30 ta' Mejju 2014 hemmhekk kien hemm sitt persuni arrestati f'Melija fi Spanja u ma ġew akkużati eh, b'affarijiet differenti fosthom illi għandu reklutaġġ ta' 26 il-ġihadista illi batuhom imbagħad jiġġieldu fis-saħel u f'żoni oħrajn. Skoprejna illi Tnejn minn dawn is-26 eh, allegatament terroristi kienu marbutin ma' kumpaniji Ibbażati fid-Danimarka. Kien hemm persuna oħra raġel ieħor illi ukoll ġi akkużat, però ehm, ħarab ma kienx taħt arrest u kien eh, jidher jiġi eh, kumpaniji oħra fid-Danimarka, dawn kienu kumpaniji illi jagħmlu kummerċ blikel u bix-xorb. Kienu kumpaniji li kienu qed jintużaw għal frodi tal-vat fid-Danimarka. Ir-raba eh, raġel, dak li ma kienx taħt arrest li ħarab, fl-2016 spiċċa inqatel fil-Mali, inqatel mill-soldati Franċiżi għal xu kien il-mexxej tal-grupp ġellit tal al qaeda li kien jopera f'dawk l-inħawi għalek qed nitkellmu fuq terrorist pur illi fl-istess ħin kienu kol meċċej ta' kumpanija, direttur ta' kumpanija fid-Danimarka. Allura bdejna nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna biex naraw kif dawn iċ-ċittadini Spanjoli spiċċaw diretturi ta' kumpaniji fid-Danimarka. Fl-investigazzjoni tagħna sibna li kien hemm tmien ċittadini Spanjoli oħrajn marbutin mal-istess grupp ta' Melija illi wkoll kienu diretturi ta' kumpanija ta' kumpaniji fid-Danimarka. Dawn kienu kollha kumpaniji marbutin man netwerk wiesa ta' frodi tal-VAT. Dan il-netwerk kellu rabta qawwija mat terroristi u kif qed ngħid kien hemm eh, indunajna li kien hemm 11 il-ċittadin Spanjol li kienu parti minnu u 24 il-kumpanija. Għalhekk nistgħu ngħidu li kienet din intrapriża kriminali. Il- network li qed insemmi, mir-riċerka tagħna ħareġ li huma frodaw lill-gvern Daniż daqs 80 miljun il-krona. E, ġifieri qed ngħidu iżjed minn 10 miljun euro. Dak kien il-frodi fl-24 kumpanija kollha kemm huma. Wara budget felat ukoll li tlieta minn dawn il-kumpaniji ntużaw ukoll fi skema ta' frodi oħra il-mexxej ta' dik l-iskema fil-fatt ġie akkużat instab ħati fid-Danimarka u dinek il-network illi eh, sera 85 miljon il-krona permezz tal-frodi. Mill-investigazzjoni tagħna ħareġ ukoll li dan in-network Spanjol kellu rabta wkoll ma' network simili fl-Iżvezja. Hemmhekk ukoll kien hemm forum differenti ta' frodi tal-VAT. Komplejna eh, ninvestigaw u narxu, naraw x'nistgħu insibu u durajna illi Daw kienu kumpaniji bin-negozju fil-ħelu, fl-ikel, fil-xorb, fil-karozzi, prodotti elettroniċi, mobiles, eh, laħam ta' tiġiġa mill-Olanda, kienu jixtru mobiles mill-Ġermanja. U kienu jħadmu sistema sempliċi ħafna ta' frodi karusell u frodi tal-vat, kienu sempliċiment jixtru il-merkanzija mill-Olanda permezz ta' kumpaniji li mbagħad xoljew. U wara, kienu jbijaw dawk il-prodotti bil birċevuti tajbin imma il-totali eh, tal-vat kien il-totali eh, ta' fuq l-irċevuta u kien kienu jerġaw bieħ dawk il-prodotti bi prezz eh, iżjed baxx minn dak tal-kompetituri tagħhom. Meta investigajna kif dawn il-ċittadini Spanjoli spiċċaw parti minn tal-kumpaniji daniżi, iddunajna li huma kienu parti minn ċellola terrorista eh, f'Melija fi Spanja kienu ġew radikalizzati minn żewġ ċittadini daniżi li kienu marru huma stess e, eh, Melija, għed minn dawn iċ-ċittadini kien miet mbagħad miet fis-Sirja fl-2013 u l ieħor iżjed tard ġie arrestat. Allora, dawn iż-żewġ ċittadini Daniżi organizzaw din iċ-ċellola ġihadista fi Spanja u stiednu mbagħad li ċittadini Spanjoli biex isiru diretturi tal dawn il-kumpaniji fid-Danimarka. Sfruttaw ukoll ċittadini Daniżi oħrajn. Jiena kont parti minn proġett illi kellu lan identifika li ma ċittadini Daniżi marru jiġġieldu eh, għal ġihad fis-Sirja. U identifikajna numru ta' danizi li 16 minnhom kienu diretturi ta' kumpaniji fid-Danimarka, kumpaniji li mbagħad skoprejna li huma parti minn dan il-netwerk ta' frodi. Persuna partikolari kien direttur ta' tlieta jew erba' kumpaniji huwa eh, inqatel fis-Sirja fl-2015 permezz ta' attakk bid-drones. Dan l-attakk kien qed jimira għal eh, grupp ta' karozzi eh, illi fihom kien qed jivvjaġġa dak illi kien ippjana l-attakki ta' Pariġi, Iġifieri f'dawn il-karozzi kienu qed jivvjaġġaw kemm dak li organizza l-attakki ta' Pariġi kif ukoll fil-kumpanija ta' dan il-Danis, id-direttur tal-kumpaniji. Sissa rajna li hemm biss ċittadin Danis wieħed li tpoġġa fuq il-watch list tal-Istati Uniti għat-terrorizmu Ehm, u dan sar permezz l-ordni eżekuttiva ta' 23 ta' settembru 2014. Huwa miet eh, mewta naturali fid-Danimarka ftit ta' snin ilu. Però kien direttur ta' din il-kumpanija eh, Danisa kien jimpurtaw tiġiċ, ġobon, ismi mill-Olanda mill-Ġermanja u kien ibiħom lil eh, kumpaniji oħra bi prezzijiet baħx, kumpaniji viċin tiegħu illi mbagħad kien jerġgħu bjew l-prodotti. Fl-investigazzjoni sibna ukoll għalkemm għandna ma żvelajniex dan illi kien hemm ċittadini Ewropej oħra involuti. Kien hemm persuna illi tpoġġiet bħala direttur f'kumpanija fl-Olanda u mbagħad kien arrestat eh, meta nqabad jivvjaġġa lejn is-Sirja, jidilli li l każ tiegħu għadu qed jinstema. Għalhekk din mhijiex sempliċement problema bejn l-Iżvezja, Danimarka u Spanja, hija bla ma noqgħod inżemmi jismijiet, hija kwistjoni relatata ma' netwerk Iżlamiku illi huwa mifrux fuq fuq numru ta' pajjiżi Ewropej. Xi wħud eh, minn dawn il-persuni għandhom eh, rwol importanti ħafna u eh, dan il-grupp eh, islamik li qed insemmi huwa preżenti <coughs> f'bosta pajis Ewropej, ir-Renju Unit, il-Belġu, Danimarka, etc. Jien li minn 2009 eh, ninvestiga l-frodi vat. Għandi iżjed ħin? Nkompli nitkellem? Mela, ħalli nikkonkludi malajr bat wara inkompli matul mistoqsijiet. Mela jina li ninvestiga il-frodi tal eh, fat minn mintu kienem l-iskandlu tal-karbonju tal-2009 fejn kienem eh, reġistru li kien involut fi frodi fejn jitħol il-negozju ma' krediti tal-karbonju. Eh, dan il-reġistru kien fih 1256 il-kont differenti u Eh, wara l-investigazzjoni tagħna da reġistru fuq u baqgħu biss 36. Eh, dana kien eh, reġistru li permettina ninvestigaw ċertu persuni u skoprejna illi xeħut minn dawn iċ-ċittadini daniżi huma marbuta ma' każ li seħħ fl-Italja fl-2014 u Permessa dan il-network provajt diskopri x'qed jagħmlu dawn il-persuni issa. U hemmhekk indunajt li kienu voluti fin negozju tal-ikel, ġveri dawn huma nies illi eh, l-ewwel kienu valuti fin negozju tal-negozju illegali tal-negozjar tal-kredit tal-karbonju. Umbat bdew jinnegozjaw l-ikel, il-mobiles, u ma nies li m'għandhomx eh, skrupli, kienu involvew ruħom ħafna affarijiet differenti. Il- kas li semmejt il konflitt għalhekk kien relatat direttament mal-kas li semmejt il-kom iżjed kmini tal-kumpaniji fil-Kopenhagen kollaborazzjoni fi Spanja. Iva tajt il-President, tantu interessanti li li għabtit najdlek ti għaf imma eh, għatem nis oħra għanna kelli oħra interessanti li għat rridu nisimaw, pero nirringrazzjak tal-intervent tijak u jizet il-qoddim skolli ħajkun hemm xi mistoqsijiet għalik. Issa nixtieq nagħti kelma lil Elena Hack illi hija maġistrat fl-Uffiċċju Nazzjonali għall Prevenzjoni u l-Kontroll tal-ħasil ta' flus fir-Rumanija. Inti għandek esperjenza kbira fil-Kooperazzjoni Ewropea għaliex inti kont tirrappreżenta r-Rumanija fil-Manival li kien il-Komitat ta' Esperti dwar il-miżuri kontra l-ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu illi twaqqaf eh, mill-Konsil tal-Ewropa fl-1997. L-esperjenza tiegħek fil-kooperazzjoni ġudizzjarja f'dik li ġlida kontra l-frodi fiskali u l-finanzjament ta' terrorizmu naħseb illi sertajna ħafna meta niġu biex noħorġu rakkomandazzjonijiet sabiex intejbu il-sistema eżistenti dakwa wara kollox huwa xogħolna wkoll. Għalhekk Sinjura ħak nadilek il-kelma għal 10 minuti wkoll. Good morning, Honorable. Lodwa tajb, tajba. President, kollegi, grazzi tal l-istedina. Jena għalena ħakku prosekutriċi mill 2010 Anzi, ili ħakieta 20 sena. F'dak iż-żmien kont liaison magistrate fl-Italja u kont anki membru tal- Konsil Superior tal magistratura <clears throat> Fl-2013 sirt rappresentant tal-Uffiċċju tal-Prosekutur fil-Qorti ta' Tassazzjoni u Ġustizzja. Illum għandi kas ta' studju fuq koordinazzjoni u kooperazzjoni reali bejn l-FIU rumen u eh, l-autorità ta' informanti ta' legali għax minnajr kooperazzjoni ma' nkonnix sistema tajba ta' ġlida kontra l-finanzjament ta' terrorizmu u l-ħasil tal-flus. Skont l-informazzjoni e, li tat il- istituzzjoni ta' kreditu fl-2015 rappresentanti ta' din il-kumpanija ordew illi jagħmlu trasferiment minn kont għal kont ieħor tal-kumpanija u trasferiment ieħor minn kont u kont ieħor tal-kumpanija. Tal It-tnejn kienu uh, relatati mal-trasferimenti tal-kumpanija ABC U dawn kienu minn ġabra ta' 155.000 dollaru. U trasferiment ġi minn kont minn istituzzjoni ta' kreditu mill-Libja u kien għal esportazzjoni ta' prodotti. Pe però l-ABC ma kienieċ inkluża din il-trasferiment ekwivalenti ta' 15.000. Dawn il-trasferimenti kienu rappresentanti bil-fat li xeħut minn dawn il-transazzjonijiet kienu minn ari residenzjali ta' tal-ISIS. Fl-2015 l-ABC manda lebda transazzjoni reġistrata anki jekk il-attivitajt ta' ma sospiża. Sar-2013 l-ABC kella transazzjoniet kax fuq banek wara illi wieħed mill-assoċjati ma l-ebda transazzjoni ulterjuri. Huwa possibbli illi din it-transazzjoni eh, għamlu am, apposta biex jidissimulaw li mandomx iktar kollegamenti mal romania <clears throat> Hemm dokumenti ta' empowerment minn mandat ta' settembru kien hemm ċittadin Sirjan illi u seta jistabilixxi kompanija skont il-leġislazzjoni. Il-persuna naturali ħolqod din il-kumpanija IBC. Issa, il-azzjonisti huma ċittadin Sirjan u ċittadin Libanis. Issa, dawn il-persuni ġew dikjarati għal periodu ta' 15 sena fuq attivitajiet ta' propaganda u appoċ ta' gruppi ġihadisti. Fil-fat, daw ġew invaluti fil-faċilitazzjoni ta' tħul ta' flus illegali. Kien hemm l-appoċ fir-Romanija ta' persuni b'atteġġament radikali. Kien hemm azzjonijiet finanzjarji fuq waqt l-2012 u 2013 l-ABC għamlu ġabru żewġ e, e, miljuni ta' dollari mill-Libja u dawn il-kwantitajiet umbat ġew e, ġew użati biex jihdu l-cash mill-kontijiet tal-bank. Umbat f'Ġunju tal-2013 il-kumpanija DRP illi kienet assoġġata sal-2013 e Kien kienem ġabra ta' miljun dollari minn kont fl-Libja ta' persuna naturali illi kien ġustifikat bħal advance payment for export goods. Dan mbagħad ġi eh, meħut f'installments differenti mill-bank Il-din l-imġiba finanzjarja tal-ABC u DRP waslu għal konklużjoni illi hemm eh, ħasil eh, tal-flus bħala operazzjoni ta' cash withdrawals dawn huma fondi li ġew ottenuti illegalment illi tawna idea tal ta' minn fejn kienu ġejjin il-flus kienem anki serje ta' trasferimenti bejn ABC u DRP fl-istess ġurnata fi differenti u anki fl-istess eh, ġurnati ġranet konsekutivi għall-istess kwantità ta' flus. U dawn kienu ġustifikati bħala eh, flus għal self <clears throat> xeħut minn dawn it-trasferimenti kienu mill-2002 u peress li dawn eh, kienu fl-2015. Mill-analizi ta' turnover kienem anki trasferiment ta' valur iktar bax mill-limitu skont il-liġi. Din is-sitwazzjoni tindika illi il- kienem l-intenzjoni li jżidu artificialment il-turnover u biex innaqsu anki il-bazi ta' taxxa. Din id-data li t-rigwarda l-attività ekonomika tal-kumpaniji minn dan rajna illi il-valur dikjarat għal fuq self huwa inqas minn dak li hemm miktub fil-ġustifikazzjoni l-analizi wara illi dawn il-flus il ġejjin minn evażjoni u, u, u reati oħrajn bħal kreditu minn ħafna konti differenti, specialment bġustifikati eh, minn kontratti ta' self u anki E nwaslu għal konklużjoni li l-kumpanija ABC u DRP huma fil taħt il-kontroll ta' dawn il-persuni u u fil-fatt hemm intenzjoni li jaħbu il-beneficjarju reali u biex jaħbu anki il-transazzjoni finanzjarja. Meta wieħed is il-profil tal-individwu T u ġew identifikati ma' din il-persuna appoġġ għal attivitajiet ġihadista fis Sirja. Fl-istess ħin, hemm indikazzjonijiet fuq l-eżistenza ta' finanzjament ta' terrorizmu minant individwi ieħor illi kien jaġixxi fir-Rumanija. Fl-aħħar tal-preżentazzjoni tiegħi jiena nixtieq nisħa Nixtieq ngħid dawn l-affarijiet li se ngħid issa xi kummenti tiegħi. Sistema ta' ġlida tajba kontra il-finanzjament tat terrorizmu u fl-istess ħin ħasil tal-flus tinvolvi ħafna operaturi istituzzjoni finanzjari, servizzi l-intelligenza, investigaturi tal-ħasil tal-flus, polizija, uffiċu tal-prosekutur. Il-passi huma illi għamlu investigazzjoni u prosekuzzjoni tal-clearing. Kollegi, nishti nisħa fu ċerti tezi fuq il-prosekuzzjoni tal-finanzjament tal-terrorizmu. Il-terrorizmu ma jistax jaħdem minar il-flus. il flus l-investigazzjoni għandhom jinkludu anki l-investigazzjoni ta' offizi finanzjari għat terrorizmu. <clears throat> Ir-riżultati e fil-ħasil tal-flus huma punt tatlu importanti għal proċedimenti kontra il-finanzjamenti ta' terrorizmu. Huwa importanti illi il-investigaturi tal-ħasil tal-flus fil-terrorizmu eh, eh, eh, u, l-istess minna ħal-ohra. Iridu jkunu marbutin fl-imkien l-investigazzjoni ta' terrorizmu u dawk tal-ħasil tal-flus. Grazzi. Muchísimas gracias, señora Hack. Siempre queda corto el tiempo. Grazie ħafna, signora Hack. Ehm, Għaldon e, għatma jkonna bizzejet ħin nisimaw affarijiet stant interessanti. Issa naddi l-kelma l-sur Pedro Seixas Felicio li huwa il-kap ta' unità fiħdan il-Europol, inti minn biss eh, pulizija, imma inti avukat ukoll li taħdem fil-Europol fejn inti il-kap tal-unità li tiffoka fuq il-falsifikazzjoni u il-korruzzjoni. Għalhekk il-parteċipazzjoni tiegħek illum f'dan is-smieħ żgur se titfadaw fuq kwistjonijiet li spiss ikunu diffiċli ħafna nanalizzaw. dilek il-kelma għal 10 minuti li u nirringrazzjak minn issa tal-li ġejt. I thank you, Chairman. Good morning. Grazzi ħafna u lodwa tajba l kulħadd għalija u pjaċir bir li hawnhekk nirrappreżenta l-Europol. Jiena nixtieq noħloq eh, kontest u nifoka fuq tlet affarijiet dak li nafu fuq il-finanzjament tat terrorizmu fuq il-frodi tal-VAT u eh, l-istima tagħna tal-perċentwal ta' frodi tal-vat li qed tintuża għal finijiet ta' finanzjament ta' terrorizmu mela dak li nafu fuq il-finanzjament ta' terrorizmu hija xi ħaġa li diġà semmiet. Illi din xi ħaġa importanti għall organizzazzjonijiet terroristiċi kollha hija xi ħaġa li għandhom bżonn għandhom bżonn ta' aċċess kontinwu għal sommom kbar ta' flus Tantu importanti illi design fil-mija tal-organizzazzjoni terroristiċi il-ġodda għat ma jkampaw iktar minn sena għaliex mandomx aċċess għal dan il-flus kontinwu ta' flus mill-studji jgħidu li l al qaeda ma jistawx jikompaw għal iktar minn 64 ġimgħat jekk ma jkollhomx flus ġodda qed jaslilhom x'huma m'għandhomx depożitu ċentrali jew riserva u għalhekk għandhom bżonn ta' flus kontinwu ta' flus li jaslulhom għaliex dana jużawhom biex iħallsu salarji. It-tieni ħaġa li nafu dwar l-organizzazzjoni terroristiċi hija li l-biċċa bira tal-fondi li għandhom bżonn għandhom bżonn biex iżommu lil dawn il-gruppi f'kundizzjoni tajba tax xogħol ukoll L-ikbar space visa li għandhom huma s-salarji, mbagħad l vjaġġar u l-loġistika, mbagħad taħriġ, propaganda, reklutaġġ u anke l-korruzzjoni u benesseri soċjali. Ġifieri 10% biss mill-fondi miksuba mill-organizzazzjonijiet terroristiċi jintużaw għal finijiet operattivi dawn huma ftit mill-affarijiet li aħna nafu, dak li ma nafux huwa kemm mill-Unjoni Ewropea qegħdin jinkisbu bħal-finanzjament ta' organizzazzjonijiet terroristiċi. Dan ma nafux imma bbażi tal-istudji nafu illi dawn l-ammonti żdiedu bejn il-85 u il-95 rajna illi kienem madwar 80 miljon dollaru eh, illi eh, inkisbu minn organizzazzjoni terroristiċi ispirati minn xi twemmin reliġjuż. Mill-95 sal-2005 dan l-ammont żdiet għal biljum dollaru Amerikan fl-2005 u l-2016 m'hemmx studji imma għandna stima tal-budgets għal dawn l-organizzazzjonijiet terroristiċi ewlenin, ġifiri dawn l-ammont jgħat jizdiet. Hezbollah budget bejn 250 sa 500 miljon dollaru għall al-Qaeda li bħalissa edha tmajna bejn 20 u 50 miljon dollaru Amerikan ta' kull sena ħafna minnhom id donazzjonijiet ISIS fl-2015 għallu li kellhom budget ta' 2 biljun dollaru Amerikan għal dik is-sena ħafna minnhom jiġu mir-riżorsi frabta mal-kontroll ta' territorji ser mill-Banek Ċentrali beħ ta' żejt, beħ ta' riżorsi naturali. U għalhekk huwa stmat li dan il-budget issa naqas b'mod sostanzjali għaliex tilfu t territorju u probabbilment naqsilhom xi 80 fil-mija Mid dawn iċ-ċifri nistgħu naraw illi kien hemm żieda sostanzjali fil-kapaċità tagħhom biex jiksbu il-fondi. Fuq il-fondi il-frodi tal-vaċ nafu dwarha. Din hija l-ikbar tip ta' frodi li teżisti fl-Unjoni Ewropea għal-valur monta għal-ammonti illi laqas biss wieħed joħlom bihom anki għalina li naħdmu f'dan il-qasam huwa diffiċli li wieħed jifhem Eh, kemmu kbir dan l-ammont, dan huwa flus mhux biss qed jinsterqu mill-ċittadini tal-Ewropa, imma qed jintnefqu eh, fil-organizzazzjoni tal-reati, qed jitnaqsu minn servizzi importanti bħal ġustizzja, s-saħħa, eċetera, u qed tingħata lill gruppi eh, kriminali li jużawhom għal drogi, tabak, eċetera biex imbagħad jerġgħu jbijawhom bil-qlieħ Issa dan il-flus jew jiżaw hemmhekk jew inkella jinvestuhom fl-ekonomija legali għaliex bekk imbagħad l-ekonomija legali tiġi ehm, falsifikata għaliex ma jkunx hemm l-aħjar prodotti li jinbijaw bl-aħjar prezzijiet illi jibqgħu fis-suq imma dak li huma sussidjati minn ehm, kriminalità organizzata. Fl-2016 sirna nafu illi differenza bejn il vat li tinġabar u l vat li suppost tinġabar f'sena waħda kienet ta' 160 biljun euro. Dik is-sena biss il-budget tal-Unjoni Ewropea kien 155 biljun. Ġifieri din id-differenza jkun biżejjed biex tħallas għall-ispejjeż kollha tal-Unjoni Ewropea il-frodi tal-vat u l-frodi karusselli apparti minn dan hija ta' 60 biljun euro fis-sena. 60 biljun euro huwa ammont enormi ta' flus kemm minn dawn il-flus qegħdin jintużaw għal finijiet ta' finanzjament ta' terrorizmu. Nixtieq kont naf imma aħna m'għandniex ammont fiss u uh, ma nemnux li hemm studji kredibbli illi jippermettulna naslu biex nkunu nafu dan l-ammont kemm hu. Dak li nafu wara finanzjament ta' terrorizmu l-frodi tal-vat huma komplessi, segreti, diffiċli li wieħed jinvestigom u jifhimhom u min forsi prova jieħu approċ sempliċi għajt hemm bżonn ta' biljuni biex it-terroristi jkomplu jaħdmu, il-differenzi fil-vatu fil-frodi ta' taxxa huma tal-biljuni wkoll allura bil-fors hemm rabta. Imma aħna mhux qed ngħidu, mhux qed nibbażaw ruħna fuq dan, aħna naħdmu fuq il-kollegi nibbażaw dak li nemnu u fuq dak li joħorġu il-kollegi li jinvestigaw dawn l-affarijiet bis-serjetà. X'inhuma lejjun ewlenin għall finanzjament tat-terrorizmu? samnek qed naħseb biss fuq dawk illegali. Lejun fordni ta' importanza huma traffikar ta' drogi, il-ħtif ta' persuni għal ħlas ta' flus, kontrabandu, traffikar, u hemm kategorija oħra ta' frodi, ta' kull tip, ser u reati żgħar. Ġifiri, il-frodi tal-vat ta' din it-tieni kategorija f'termini ta' finanzjament u hija tip ta' frodi fost ħafna tipi ta' frodi illi iwettqu l kumpaniji Għalhekk din il-frodi teżisti imma mhijiex ta' priorità partikolari. Jina tilkom illi hemm il-kollegi li jaħdmu fil-investigazzjoni tal-frodi tal tal-VAT. L-ola livell ta' gruppi ilhom jagħmlu da' xogħol għal għaxar snin u eh, aħna dawn l gruppi nafu minn huma huma gruppi franco-Izraeli u gruppi wkoll bejn ir-Renju Unit u l-Iżrael u l-Pakistan. Jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea mhux faċli wieħed isibhom ilhom jagħmlu da xogħol u għalhekk mhux faċli taqbadhom, ibidlu l kamp tal-ħidma tagħhom, ibidlu l-ismijiet, il-kontijiet fil-banek, ċili jużaw l-istess netwerk imma jużaw in-negozjant nieqes differenti. Ġifieri flok ma jkollok negozjant nieqes jagħmluh fi Spanja, fil-Belġju, jiġifieri dak li mhux qed iħallas it-taxxa. Dan il-gruppi ilhom jeżistu ġew investigati u aħna nafu li dawn il-gruppi kbar li nqissuhom li jarrappreżentaw biss 2% tal-gruppi jieħdu fidejhom madwar 20% tal- tal-qlieħ daħlu fil-flikel, fil-settur tal-metalli, tal sakemm waslu fil-qasam tal-enerġija li huwa iktar faċli għax m'hemmx għalfejn joqogħdu jbijaw il-prodotti, l-ewwel bdew jbijaw il-prodotti, mbagħad ftit bdew jibatu eh, containers mimlijin bil-blat kemm biex jiġġustifikaw l-invoices, imma issa eh, m'hemmx għalfejn joqogħdu jibatu l-affarijiet jaqsmu l-frontieri, jibatu kemm l-invoices u għalhekk il-frodi fil-karbonju kienet l-ikbar frodi ta' dik is-sena, valur smat ta' 6 biljun euro. Issa għandhom eh, għandhom prodott ġdid, eh, skoprew il-VOIP u qegħdin ukoll issa u l-vat fuq dawn it-tip ta' komunikazzjonijiet għandhom bżonn ta' ħafna Eh, għarfin espert u dawn il-talenti kriminali ma tantxu ma faċli wieħed isibhom għalhekk jista' jkun li hemm xi estremisti iżlamiċi konnessi ma dan il-gruppi maħna nismaw li dan in-numru dejjem se jkun baxx anke jekk naħsbu dwar il-ġerarkija ta' dawn il-gruppi hemm il-mexxejja l-kapijiet li jieħdu il-bicċa kbira tal-liħ li għandhom l-idejat, il-kontatti li għandhom l-idejat u mbagħad hemm il-managers dawk illi iġelu lill-oħrajn jaħdmu u jikkoordinawu minn bat il-level tan nofs li huma l-persuni illi qegħdin imexxu l-kumpaniji li qed jintużaw għal frodi tal fat u mbagħad l-iktar livell baxx nies illi bijaw l-identitajiet tagħhom u jiffirmaw id-dokumenti biex jintużaw bħala frontmen. Fil-każijiet li nafu bihom aħna il-konnessjonijiet mal-finanzjament mal ta' terrorizmu eżistew biss fuq dan il-livell ta' nofs. Persuni li jmexxu l-kumpaniji u fuq livell iktar baxx dak li jiffirmaw id-dokumenti u l-karti għas skambju ta' eh, ħlas uh, darba għaliex ħafna minnhom ikunu ġellieda u huma jippruvaw eh, jiġbru kemm jista' jkun flus qabel ma jitilqu. Mbagħad dawk tal-livell tal tan-nofs li jmexxu l-kumpaniji dawn jieħdu biss perċentwal żgħar tal-flus li għaddu minn dik il-kumpanija kumpanija ġifiri mhux mill-ammont ta' frodi kollha dan huma biss il-mexxejja u l-managers u għalhekk aħna naħsbu li dawn jirċievu bejn 2 sa 10 fil-mija dawk li jieħdu il-managers ta' dawn il-kumpaniji bejn 2 u 10 fil-mija. Fil-ftit każijiet li nafu bihom aħna u minħabba dak li nafu fuq l-istrutturi, nafu li biss parti żgħira tal-frodi tal fat edha tintuża għal finijiet ta' finanzjament tat terrorizmu Mela, allura din hija xi ħaġa li m'għandniex nitħasbu fuq għaliex hija biss parti żgħira ħafna, le naħseb li għandna nkunu mħasbin u importanti li qegħdin hawnhekk illum u dan għal żewġ raġunijiet sempliċi. Waħda issemmiet diġà għaliex fil-fatt dawn l-attakki ma tantx jiswew flus, għalhekk jistgħu jużaw biss 10% tal-profitti tagħhom biex jagħmlu dawn l-attakki fuq l-Unjoni Ewropea. 75% tal-attakki kollha fuq il-rejati tal-Unjoni Ewropea swew inqas minn 10,000 euro. L-aħħar eh, attakk li seħħ fuq it-talis eh, sewa wis 600 euro. Attakki biskieken u bitrakkijiet li tajru n-nies jiswew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 jekk inti tħares sejn l prezzijiet tal-armi li jintużaw mill-ex Jugoslavia, l-Egosjava fejn 84 jiswa 47 euro, hand grenade 50 euro, eh, arma tan-nar 150 euro. Taraw il-periklu. It-tieni raġuni hija waħda purament matematika li xanki perċentwali żgħira ħafna ta' xi ħaġa kbira bħalma u ammont ta' 60 biljun huwa ammont kbir, ġifiri 0.5% ta' 60 biljun huwa l-ekwivalenti ta' 300 miljun euro għal dinja xaħġa li għanna zomma f'moħna għamilna ħafna progress minn l-ewwel attakk tal-11 ta' Settembru fl-Istati Uniti ma tbaqa' ħafna xissira li xkull sena naraw dawn il-biljuni ta' euro li jinsterqu mill-ekonomija Ewropea u biss ftit ta' eluf ta' euro ma meħtieġa biex isir attak kbir ħafna. Għalhekk irridu ntejbu s-sistemi, irridu nsaħħu il-kapaċità ta' detezzjoni għaliex inkella ir riskju ikun verament kbir. Grazzi tal-istudentuna, tal-grazzi tal-li eh, studentuna biex nipparteċipaw fid diskussjoni fuq da' suġġett tant importanti u l-wieġa il-mistoqsijiet ta' Grazzi ħafna tal- tal-prezentazzjoni tijak u grazzi tal-li Europol dejjem kopera ma dan il-komitat. Issa, nad kelma l-sur Marius Christian Frunza, li huwa direttur ta' Schwarzwald Capital, illi hija kumpanija ta' konsultazzjoni tamel eh, konsultazzjoni finanzjarja. Inti espert fil eh, finanzi internazzjonali u ehm, espert ukoll fir-reati finanzjarji il-kontribut tiegħek ser ikun utli mhux biss biex <clears throat> nevalwaw Salima punt il-frodi fiskali u l-frodi karusell eh, jintuża bħala fonti ta' finanzjament ta' terrorizmu u fuq livell internazzjonali imma anka biex naraw kif is-settur privat, speċjalment il-banek, jistgħu jappoġġaw azzjonijiet eh, tal-organizmi regolatorji. Grazzi ħafna. Grazzi, li ringrazzja kulħadd nipprefer nitkellem bl-Ingliż. So, uh, um, I will start talking about terrorism, but in a very uh, in a very different manner. Grazzi ħafna. Mela, ħan nitkellem fuq terroristi ma b'mod differenti. Jiena bdejt bdejt ninvestiga minn perspettiva makro dak dak li qed jiġri fil-qasam tal-fatt u tal-kriminalità organizzata. Bdejt minn min meta kien hemm il-frodi fuq il-swieq tal-karbonju. Dak li ġara perspettiva ola nerġa' ngħid hija illi kien hemm bidla kbira fil-finanzjament tat-terroristi. Din il-bidla seħet eh, għal-ħabta tal-2010. U dak li xpruna l-bidla kien dak li ġara fil kastal patriot Act tal-2003 Emmek il panek il-kbar beda eh, jisir l-om skrutinju għawi tal-trasferimenti li bdew jgħamlu lejn kumpaniji offshore u trasferimenti internazzjonali. Allura, il-finanzjament ta' terrorizmu fuq livell globali sar iżjed diffiċli mill-li kien 20 sena ilu. Avvenimenti bħal tal-Lockerbie jew tal-9-11 jirrikjedu finanzjament qawwi, finanzjament strutturali u trasferimenti kbar minn pajjiż għal ieħor. Issa, Dak li qed naraw jiġri huwa illi għandna forma ġdida ta' terrorizmu, jiena nsejjaħlu terrorizmu Uber. uberizzazzjoni tal-xogħol tat-terroristi eh, qed nusa din il-kelma biex eh, nieħu spunt mill-ekonomija diġitali ġdida. Li rid ngħid huwa illi qed il-terrorizmu se jinfunzjona b'mod deċentralizzat u ftit spejjeż deċentralizzata li x'mandekx struttura ġerarkika kif konna naraw fil-bidu tal-Al-Qaeda jew tal-Hezbollah jew eh, fi żmien l-Armata Arbija tas-separatisti. Mela kif qed jaħdmu ta' żmien? Dan il-terrorizmu Uber huwa netwerk terrorist, anzi huwa network terrorist soċjali. Ma fih struttura fissa għandek nies mill-Svezja, il-Belġu, id-Danimarka, il renju Unit. Nis li jekk jinteressaw ruhom fli jagħmlu xi tip ta' azzjoni violenti jew mhux, ser jintbatu biex jagħmluha mingħajr ma jkunu suġġetti għal possibbli kastigi minn min nies li qegħdin fuqhom li mal-min tagħhom. Issa, kif qed ikunu finanzjati tal-azzjonijiet? Il-bidla kbira li ġabijaw din il-forma ta' terrorizmu hija li m'għandikx bżonn eh, eh, nis-senjuri mill-golf jibatu il-flus lejn l-Ewropa. Dawk li u l-attakki tisibu l-fondi propju fil-post fejn ikunu sari għat u l-attak viċin taħħom. Barra minnek, terrorist Uber jipreferi għamel attakki li ma jinvolvux spejjeż kbar. Iġifiri qed naraw bidla minn eh, attakki li soħafna flus bħal tal 9-11 lejn attakki li ma jiswewx bħal tal-Bataklan ta' Pariġi attakki li kapaċi jiswuk mal-50.000 biss. Issa, kif tista eh, tiffinanzja dawn l-attakki. Għandek il-frodi tal-vat, il-frodi karusell, tista' tagħmel mining tal-cryptocurrencies, eh, ksur ta' sanzjonijiet, ħafna modi differenti. Kikolla nqablu, il-sistema antika mal-ġdida tinduna illi għandek ħafna eh, transazzjonijiet. Għandek il, per eżempju, il-Bretton Revolutionary Army illi eh, illum il-ġurnata nistgħu nqabluha ma dak li nafu aħna bħala l-ISIS għaw minn qed jitħaq imma jekk inti l-lum il-ġurnata titwieled fir-Renju Unit jew fi Franza, iktar hemm ċansi li tissieħeb mal-ISIS mill-Breton Revolutionary Army. U Bitla kbira oħra kienet li jekk fl-antik it-terroristi kienu qed jippruvaw jagħmlu eh, kriminalità organizzata billi jitraffikaw il-bnedmin, jitraffikaw l-armi, issa le, issa xejn differenti. Hemm eh, gruppi ta' kriminalità organizzata li qed jippruvaw jikkontattjaw terroristi. Madhomx ehm, jużaw il-mezzi tradizzjonali ta' kriminalità organizzata. Qed nitkellmu fuq kriminali illi eh, għalkemm uh, forsi ideoloġikament m'għandhomx jaqsmu xejn ma' terroristi xorta jikkuntatjawhom biex uh, ikunu jistgħu joperaw minn zoni fejn hemm aspressjoni pressjoni fuqhom, minn pressjoni fuq il-sistema fiskali, eh, in skrutinju, eccetera. Mela, ħaniġi għas-suġġett dan ismiħ, ġifiri il-vati nafsit ta' snin ilu għamil studju għal-Parlament Ewropew u fost dawk l-affarijiet li qegħdin jimblukkaw l-integrazzjoni Ewropea hija l diskrepanza tal-vatt li hemm. Jekk innaqsu din id-diskrepanza inżidu l-integrazzjoni. Il-vatt il ġurnata madwar l-Unjoni Ewropea rappreżenta daqs 16-18% tat-taxxi kollha li jinġabru fit-28 stat membru fosthom ir-Renju Unit. Dana jirrappreżenta finanzjament strutturali lill budgets nazzjonali imma teżisti qabża, teżisti diskrepanza illi eh, qed nitkellmu ġifieri fuq il-mijiet ta' biljuni ta' euro. U forsi saqsu għalfejn il-frodi jsir fil-vat. Sempliċi għax il-vat faċli timplementaħ, faċli timmanipulaħ u f'dan il-network soċjali ta' terroristi hemm Eh, ħafna komunikazzjoni u anka eh, idejat li kopjaw, eh, idejat kopjat xaġa li tiġi fil-Danimarka kapaċi wara tara tiġri fil-Spanja u versa. Allura, fl-aħħar mill-aħħar, mistoqsija hija ċifra qed nitkellmu dwarha. Dina diġa' smajnija din il-mistoqsija. Mela, jekk nieħdu li rajna fl-Isvezja, fil-Belġju u fid-Danimarka, fejrem l-iżjed frodi tal-vat, jekk nieħdu dawk it-tlet pajjiżi u nużawhom bħala mudell għall-Unjoni Ewropea kollha nitkelmu nitkellmu fuq 42 miljun euro. U eh, qed nitkellmu hawnhekk fuq fuq frodi kbir, ċifri kbar. 42 miljon biex finanzjaw il dan il-terrorizmu Uber. Mela, xinu ma karatteristiċi ta' dan it-tip ta' frodi? Xieħut minn nies involuti f'dan l-evażjoni fiskali huma ta' nisel minn eh, Afrikan, Azjatiku, ġej mill-Afrika ta' fuq, eh, mill-Vant Nofsani, hemmhekk hemm tradizzjoni ta' kummerċ Għal-jom li tibda negozju li tiftaħ ħanuti hija xi ħaġa mm, tradizzjonali ħafna u għalhekk Eh, lajri jitlu f'din id-dinja tal-kummerċ. Barra minn hekk, hekk kif terrorizmu għandu bżonn eh, nies ġodda, il-frodi eh, wkoll jekk inti issir kummerċant u tinduna li qed tagħmel il-frodi jekk jaqbduk, ikun hemm bżonn dejjem nies ġodda biex jaħdu lek postok. Għalhekk ir-reklutaġġ ta' nies ġodda huwa essenzjali Kif isir dan ir-reklutaġġ ikun hemm daw l-imsejħin bootcamps fejn jingħaqdu gruppi ta' persuni u hemmhekk jaqsmu l-idejat, l-arfin tagħhom. Apparti minn hekk, ħafna mit-terrorizmu huwa ta' natura reliġjuża u għandu motivazzjoni reliġjuża. Eh, hemm il-forom estremisti tal-Islam il-Wahabi jew is-Salafisti fil-każ tagħhom xi ħodt mit-taxxi eh, imposti mill-gvernijiet bħal fatt mumiex sanzjonati mill-mexxejja estremisti. <clears throat> Iġifieri dawn il mexxejja estremisti jgħidu li żed importanti għal inħallsu it-taxxa lil gruppi reliġjużi mbagħad wara nħallsu għal gvern L-ħarsa mhux tinqasem ir-rabta mal-kriminalità transnazzjonali. hemm rabta bejn il- eh, sanzjonijiet tal-frodi tal-fatt tal-kriminalità organizzata. Il-kriminalità organizzata qed issib metodi ġodda tipprova tevita l-attenzjoni tal-pulizija u tal-infurzar tal-liġi. U qed jużaw metodi li joffrulhom eh, xi tip ta' refugju ġdid. Mela, xista' jsir? Naħseb li hemm lok għal bidla fil-modell ta' kif qed jiksbu l-finanzjament tagħhom it-terroristi u l-gruppi kriminali. Qed nitkellmu hekk fuq puzzle kbira, puzzle li fiha elf biċċa differenti. Irridu eh, neħdu ħsieb aġenziji differenti u verament naħseb li hemm bżonn li jkun hemm qisim ta' informazzjoni li għandhom l-aġenziji ta' intelligenza kemm dawk pubbliċi u dawk privati. Naturalment hemm bżonn infurzar tal-liġi kif ukoll illi jkun hemm uffiċjali tat-taxxa li jinvestigaw it-taxxa. Din hija kruċjali għax inti ma tistax tinvestiga it-taxxa minnaħa waħda u fl-istess tinvestiga l-kriminalità organizzata jew it-terroristi, ġifieri irid ikun hemm approċċ eh, daqsxejn waħda orizzontali trasversali. L-aħħar ħaġa, il-Uber terrorism huwa teddida globali u għatadita l-kulħat, dejjem hemm ċertu tensjonijiet politiċi, mek tieħu organizzazzjoni bħal ISIS, il-ġestjoni tal-operazzjonijiet li għamlu fil-prattika isiru minn nies minn soldati e, li kunu tarank baxx, ġarmet jitkellmu r-Russu u e, minna ħal oħra mbagħad dawk li jħedħosib il-finanzjament u loġistika tinduna li iżjed hemm ċans li jkunu ġejjin mill-Ewropa. Għalhekk U importanti li aġenziji minn reġjuni differenti eh, fosta minn l-Unjoni Ewropea, minn l-Istati Uniti, minn Russja, dawn l-aġenziji jaqsmu l-informazzjoni għandhom ma' xulxin b'mod effettiv. U nista' nieqaf il-preżentazzjoni tiegħi hawnhekk, grazzi. Grazzi ħafna. Verament interessanti u utli ħafna rekomandazzjonijiet li nagħmlu aħna. Issa ngħaddi għanzi eh, nilqa l-ewel il-Sur Peter Jezek illi huwa il-President tal-Komitat Tax 3 u nadilu l-kelma eh, ser jibda jipresidi issa din dan ismiħ u. Grazzi ħafna. Grazzi aħna ser niftħu il-diskussjoni bħas-soltu il-mistoqsijiet ħajsiru fi slot ta' 5 minuti. Mistoqsija għandha tieħu minuta u l-bqija tal-ħin ikun għat-tweġiba. Jekk imbagħad jifdal ħin, nistaw nieħdu imbagħad mistoqsija ta' segwitu, mistoqsija oħra. Ħanibdew bil cora rapporters qed nara co-rapporters tal-tax tlieta, ħanibdew mis-sur Niedermayer tal-PPE. Grazzi ħafna, grazzi tal-li parteċipajt f'din il-laqa konġunta Qegħdin nitkellmu fuq il-problemi u l-ispejjeż li hemm involuti u ħanifoka fuq kif nistgħu neliminawhom. Ma nafx hekk minx jixtieq jikkumenta fuq il-proposta ta' riforma tal-VAT li hemm u sanema punt li nagħti tista' tkun utli. Forsi dwar dik ħanitkellmu fit-tieni parti tal ismiħ tagħna. Il-mistoqsija tiegħi nixtieq nifuka fuq żewġ qodod oħra li qegħdin fil-proċess ta' implementazzjoni L-ewwel qed ir-reġistri eh, ta' ta' sida beneficjari, il-beneficial ownership. U t-tieni il-kważi l-iskambju ta' informazzjoni kważi globali fuq il-kontijiet bankari. fil-moddi transazzjonijiet eh, bil-flus kontanti kienu relatati ħafna mill finanzjament tat terrorizmu, imma fis-seklu 21 dawn dan it-terrorizmu Uber, il-mistoqsija tiegħi hija dawn it-transazzjonijiet fi flus kontanti għadhom daqstant importanti għadhom jirrappreżentaw riskju. Għaw eh, mistoqsijiet? Għadħaj is-sur Seixas. Mela dwar riforma ta' sistema tal-vatt, Xtiq infakkar illi meta l-ħolqot is-sistema attwali supposti kienet temporanja. Ġifiri, ila titħaddem għal ħafna mill milli kienet maħsuba għalih. Għalhekk kiena nilqa riforma nistenna li tidħol fis-seħ u bat naraw jekk taħdim xaħjar, m'għandix dubi li taħdem aħjar għaliex limna mill-iżbalji li għandha s-sistema twali, allura aħna nixtiequ li tidħol fis-seħ kemm jista' jkun malajr. Dwar il-reġistru tal-sida beneficjarja, dan wkoll huwa pass importanti li naraw għal darbaħra kif seħdem fil-prattika għax għal kriminali dawk li ħajużaw dawn il-kontijiet bankari xorta waħda jużaw frontman u xorta waħda jkun hemm persuna li ħad firma bħala il-sid beneficjarju tal-kumpanija u l-veru sidin jibqaw jaħarbulna, ġifiri irridu naraw li kunem sanzjonijiet eh, xirqa u anka dawk li jaħdmu fil-pratika il-banek jagħmlu l-mistoqsijiet il-korretti jaraw min huwa verament is-sit tal-kumpanija mhux sempliċement dak li qed jiffirma l-karti. Issa, Informazzjoni globali fuq il-kontijiet bankarji nixtieq li tkun realtà din, xorta waħda tem il-problemi tal-rifuġi fiskali u l-kumpaniji offshores illi jintużaw għal huma voluti fi skandli kbar dawk li għandhom il-mezzi ħajibqaw jużaw dawn il-kumpaniji ser jibqaw jevadu l-iskrutinju tal-Unjoni Ewropea illi mandiġ aċċess għal din it-tip ta' informazzjoni. Jew inkella tiksab l-informazzjoni sitt xhur jew tmien xhur tard u imbagħad ormai il-flus ikunu sparixxew ġew trasferiti eh, x'imkien ieħor. Allura eh, l-investigazzjoni ġudizzjarja dejjem tkun qiegħda pass lura Dwar it-trasferiment fi flus kontanti, iva, flus kontanti għadhom għadhom preżenti ħafna. Li sekk mod faċli kif inti titrasferixxi l-flus, kif inti tuħu l-flus minn posta liħor b'mod anonimu, huwa billi tagħmilha fi flus kontanti, xorta waħda nan niltaqgħu ma' xkejjer ta' flus eh, bagalji mimlin flus kontanti. Għanna dil-kustjoni tal-karta tal-500 li eh, tiswa ħafna u hija karta waħda, tistaġġa tista' ġod li iġġar ħafna flus bagalja waħda. Mm, naw narawhom anke f'ajruporti u narawhom muħbijin f'ħafna prodotti moħbijin fi żraben fil-prodotti tal-ħelu. Eh, huwa metodu li għadu qed jintuża mill-kriminalità organizzata u anke l-finanzjament tat terrorizmu. Grazzi ħafna, xi ieħor fil-qosor kjoġbok. Grazzi. Jena nixtieq inżid kemtejn biss fuq il-kwistjoni tal-friskontanti. Dak li bdejt nitkellem dwaru qabel, il-ċittadin Daniż il ġie arrestat fi Spanja, darba minnhom ġie arrestat meta kien qed ivvjaġġa lejn Spanja u kien qed iġorm jew mit-telf euro fi flus kontanti, ġifieri iva l-flus kontanti huma problema. Il kwistjoni l-oħra tal-beneficiary ownership sina investigajt kumpanija li kienet immexxija minn eh, ġelid barrani ta' nazzjonalità Daniża u kienu li firma l-karti kollha. Wieħed mit-checks illi bihom ħallas għal ħanut li kellu kien marbut ma kont bankarju ta' eh, persuna li involuta f'dan il-frodi. Iġifiri, il-reġistri tal-sida beneficjarja ħajkunu utli imma mhux ħajwaslu għal full disclosure. Grazzi. Thank you. I would, I would like... Grazzi, jiena nishtiq nirrispondi bil-Rumen għaliex imħabba l-level tekniku ta' diskussjoni. Întrebare, uh, beneficjari lor, jeste uh, de dorit? Il-reġistru tal-sieda beneficjari, Iva, naħseb li hemm bżonn li jkun hemm konnessjoni ikbar u iktar ta' tamalar bejn ir-reġistri differenti għaliex jekk ma jkonniex meta wieħed iqis il-livell ta' kriminalità finanzjarja u l-mezz ta' kif qed jiġi finanzjat terrorizmu li eh, imur lil lin mill-frontieri ta' kull stat membru mela il-inkella il-riżultati ta' dawn l-inkjesti jista' jkun meddet hemm bżonn li kull wieħed mill-istati membri ikollu din l-raba direttiva li tkun verament applikata bis-serjetà u li nħollu dan reġistri jkolli ngħid ir rumanija da mhijiex din is-sitwazzjoni għalina għal prosekuturi dawk li jagħmlu l-inkjesti dawn ir-reġistri aħna qegħdin nistennewhom u winna nistennewhom u nittamaw illi għalmenu sal-ħarifa ta' din is-sena ikonna l-possibilità li konna aċċess għal dawn ir-reġistri sabiex nkunu nistgħu niksbu l-informazzjoni li tant għandna bżonn fuq l-iskambju globali ta' informazzjoni ma nix ninsew il sistemi differenti u l-proċeduri differenti li hemm f'kull wieħed mill-istati membri. Eh, l-informazzjoni li għandhom l-istati l-prosekuturi mhumiex l-istess li dawk li għandhom bħala informazzjoni l-unitajiet ta' informazzjoni finanzjarja għalhekk irridu nużaw dawn l-elementi kollha li għandna għad-dispożizzjoni. We shouldn't ask too many questions. Mannix nistaqsu wis mistoqsijiet tal-wis kellim, għax nkella ma nħux. E, issa il-rapporter SND. Grazzi President, grazzi għal panel anki il-interessanti. E, zewġ mistoqsijiet fil-qosor l-ewwel net għal nixtieq nagħmel mistoqsija għal e, Danis inti qed tajt li l-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet hija imxekla mill-burokrazija u issa li hemm grupp interpartnamentali biex jirsolvi dawn il-kwistjoni. Tista' tagħtina xi eżempi kif identifikajt din il-burokrazija eh, li twassal għal din l inefficienza u anki l-Europol kena diskussjoni issa. Jekk nuża l-Europol jew il-Polizija Nazzjonali, x'tip ta' pjattaforma nistgħu nużaw imsaħħa biex inkunu nistgħu niskambjaw l-informazzjoni iktar faċilment. Għax f'ħafna pajjiżi għandna bżonn ta' pjattaforma li tkun effiċenti u mhux burokratika. Grazzi. Sur Elkja. Bel-kas li insemmi fuq din il-network bdiet fl-2011 il-grupp ta' ġihadisti danizi li marru Spanja u radikalaw din radikalizzaw din iċ-ċellula ġiet monitorata mill-intelligence daniża mill-2006 qudiem u marru fi Spanja fl-2008 u l-frodi bdiet fl-2011. Fl-2014 l-autoritajiet Spanjoli eh, talbu informazzjoni minnant l-autoritajiet daniżi fuq dawn il-persuni l-ewwel darba li saru jafu bil-frodi. Saret minnaħa tal-Polizija daniza. <laughs> Id-Danimarka mis, id-Danix mux lingwa sabiħa. U dawn bdew fl-2013 u kienu l-polizija l-investigaw din il-frodi. Kellhom informazzjonijiet fuq waħda mill-kumpaniji essenzjali fl-2014. Il-grupp Spanjol ġie arrestat f'Mejju tal-2014 u f'Ġunju beda l-proċess u fi frar tal-15 ġew mitluba jibbatu rikjesta ta' informazzjoni. U fl-2015 f'Marzu il-pulizija informat l-intelligence fuq din il-frodi, pero dak iż-żmien ma kienu jċiafu l-intelligence tal-pulizija kienu jafu b'dan il-grupp mill-2006 u fl-2015 il-grupp ġi rapportat l-pulizija minnaħa tal id danizi u bdew l-investigazzjoni u u l-polizija regolari mbattalbu l-intelligence biex jituhom informazzjoni, pero qatt ma rċevew risposta. Dan huwa eżempju fuq kif il-burokrazija xekkel investigazzjoni illi eh, eh, illi, illi kiku kien l-skambju ta' informazzjoni ma, ma kienx ikun neċessarju. Eh, is-sitwazzjoni e, d-dajja ekstra 2016 meta dawn il-kumpaniji spanjoli ġew eh, eh, mwaqfa. <clears throat> ġi u għed mill-persuni ġi arrestat l-sena li għaddit fi Spanja. Dan u eżempju fuq kif il-burokrazija edha twaqqaf din tip ta' investigazzjoni. Grazzi. Isur Sexas burokrazija, silos, mm, noqqas ta' kooperazzjoni, dawn huma kollha oqsma li rridu nifukaw fuqhom għax hemm bżonn nagħmlu eh, titjib hawnhekk. Fl-Europol għandna proġett eh, FIU Net kienet network li qed ġiġbor fl-imkien ċerti stati membri u provajna namlu embedding ta' dan il-network u fuq il-level oli ta' Europol nistaw nistaw namlu dawn il-cross checks diagonali e, e, cross checks tal-informazzjoni li tiġi minn l-FIU ta' stat membru wieħed minna u, u, u stat membru ieħor. Għaxin kella ma niskoprew e, e, ċerti affarijiet, però biex najt il-verita, dib dejnija, però għadna l-bot mill-situazzjoni li konna eh, l-FIOs minant il-28 pajis. U rridu anki nqablhom l-informazzjoni li ġeja minant il-pulizija minant dawn l-istati, dan huwa importanti biex bekk inkunu nistaw nifmu każijiet mhux biss ta' vat frodi manki ta' eh, eh, frodi finanzjarja. Dana kien proċess diffiċli, hemm ħafna diffikultajiet tekniċi, politiċi anki, u rridu ninvestu iktar biex fl-Europol nizguraw li l-informazzjoni kollha li għanna mxerda ma' kullimkien tista' verament tiġi utilizzata u tkun f'post ċentralizzat. Fuq il-frodi VAT, il-polizija u l-autoritajiet tal-VAT ridu jaħdmu fl-imkien. <clears throat> Is-sistemi li għanna miex laħjar waħda, mħabba regoli ta' segretezza ta' fiskali, e, il-polizija tista' tiġi informata u fuq il-suspetti eh, li għanna meta jkun tard, anki ħafna drabi wara snin, eh, għax l-autoritajiet ta' taxxa mbagħad jistgħu jgħidu iva hawnhekk għaw eh, raġuni li wieħed jaġixxi anki kriminalment. <clears throat> Eh, eh, cover teams, hemm eh, teams konġunti tal-autoritajiet ta' taxxa fl-imkien ma' dawk tal-pulizija. U allura aħna nirakkomandaw illi kunem unitajiet speċjalizzati għall-investigazzjoni ta' prevenzjoni tal-frodi fiskali. U unemmen illi konna bżonna anki prosekuturi speċjali, anki mħalfin speċjali, għax dawn mumiex faċli illi jiġu umbat Eh, solvuti minn eh, persuni li mhumiex professjonisti. E Sinjura Hack. Dwar il-burokrazija li tipperikola il-kooperazzjoni u trasmissjoni ta' informazzjoni lill maġistrati aħna għandna sistema li taħdem eh, l-FIU net hija sistema proattiva l-informazzjoni finanzjarja tiċċirkola f'din is-sistema u tiċċirkola malar ħafna informazzjoni verament importanti għal dawn l-investigazzjonijiet din l-informazzjoni tista tasal malajr ħafna kemm għand il-prosekuturi kif ukoll għand il-pulizija u tasal ferm aktar malajr milli eh, il-talbiet għall-assistenza ġudizzjarja fejn u mill kumitati eh, rogatorji huwa magħruf illi dawn il-talbiet rogatorji u anki talbiet għall-assistenza reċiproka internazzjonali irridu ferm aktar żmien bħala proċeduri huma itwal għaliex din hija proċedura li għandha eh, li ma timxix skont it-talbit tal-maġistrati, hemm proċedura li titkun segwita jekk l-informazzjoni eh, tintbat mal-ar mill-pjattaforma EFU Net Eh, imma mhijiex prova, m'għandix valur ta' prova. U għalhekk aħna rridu nitolbu l-istess informazzjoni bħala prova permezz ta' it-trirogatorju l-possibilitajiet oħra li jeżistu għal għajnuna reċiproka. Il-sistema FIU net taħdem imma ma nistawx nużaw dik l-informazzjoni bħala prova. Fil-proċeduri stess, ebda imħallef ma jista jieħu din l-informazzjoni bis-serjetà għaliex m'għandix valur ta' prova. Għalhekk hemm bżonn illi nużaw il-mezzi l-oħrajn li għanna d-dispozizjoni kifat qabel il-Komitat Rogatorji, eccetera. Thank you so much. Grazie. Nishtiq namel mistoqsija ħaġa waħda fl-opinjoni tiegħek jekk tista' tirrispondi fuq il-kwantità inkredibbli kif għal sur Sexas fil-frodi fuq il-budget tal-Europa illi aħna qegħdin pratikament nirregalaw lill-kriminali u terroristi. Għaliex il-gvernijiet Ewropej ma ma dewix il-riforma proposta tal-VAT minnaħat tal-Kommissjoni lila hemm sena għaliex il-gvernijiet jirreżistu. Inti ma taħsibx illi fil-fat hemm ċerti nies illi fil-gvern, f'xi gvern eh, eh, tal- tal-istati membri edin waqfu din apposta eh, jista' jkun li huma katturati mill-kriminali. Kif nistaw aħna eh, niġustifikaw il-fat li ma nitnalqux dan il-vojt li jista' iwaqqaf il-kriminali? illi konna din ir-retorika kollha fuq is-sikurtà u mbagħad li ma nalqux dan, dan il-vojt illi huwa daqshekk kruċjali. Il mm, mistoqsija tagħna tiegħi anki tirrigwarda anki l-cash. Il-kwistjoni tal-bankonota ta' 500 eh, euro suppost projbita, però nafu li hemm ċerti stati membri illi għandhom ħafna iktar cash minn pajjiżi oħrajn. Per eżempju, l-Prim Ministru tal-Lussemburgu. E, e, dan huwa każ fil lussemburgu però mhux l-uniku kas. Kif qed taħdem din is-sitwazzjoni tal-500 euro? Umbagħad fuq ir-rwol tal-cryptocurrencies, inti sur Frunza tkellimt fuqhom, qed naraw ħafna membri tal-istati membri illi hemm li għandhom offshore, per eżempju Malta, e, imma per eżempju Eh, eh, eh, daħlu fil-qasam tal-cryptocurrency u illi jipubliċizzaw ruħom bħala hubs ta' cryptocurrency. Mannix ħafna ħin, nistaw naddu memx volontiera fuq l ewel mistoqsija, sul frunza fuq il-kax. Mbat naddi fuq il-kripto Dika ġit misna mamula li li dik il-mistoqsija fuq il-kripto. Speċifikament. Ejva, nista nirrispondi fuq dik. Kif taf il-cryptocurrency hija sotto klassi ta' klassi ikbar li huma eh, eh, moneti digitali li dawn bdew fil-disajnijiet. Fil eh, kienem illum jaċċettaw PayPal hemm 1500 cryptocurrencies mad-dinja kollha u għanna 249 pajis, pero inqas minn 2049 eh, eh, moniti. Fl-Europa għanna xie 45, pero għanna xie 1500. U għannix għalix għanna bżon dawn il-moniti kolla. Għalix il-nis joħolqu dawn il-kriptos kolla. Eh, sospett illi, eh, illi dan huwa eh, xogħol tal-kriminali m'hemmx dubju. Għaliex it-terroristi imorru lem? Għaliex b'dan il-proċess u jistaw jamlu eh, profitti billi jkunu parti minn din il-sistema, u għet jista jiġġenera il-profitti u l-flus. Anki jekk bħala anki bħala persuna fizika, memx tal li tkun weħed kumpanija fl-Europa biex, biex, tkun tista eh, t-ġenera profitti, forsi l-unika ċezzjoni hija Malta u forsi xi pajjiż Baltiku. Imma jekk eh, nistaqsu fejn ġejjin il-flus, minn fejn ġejjin il-flus, eh, bla dubju li il-kripto huma dak li qegħdin jagħtu ħafna minn dan it-tieni vantaġġ huwa li wieħed jista' jċalla il-flus kull fejrit fid-dinja minar minar ma jidħol fil-sistema tal-banek. U l-ispiża li wieħed jgħaddi minn kripto għal cash, meta ngħid cash irid ngħid jien bankonoti, eh, kien hemm xi disa' fil-mija fl-2014, però llum ħafna nies jaċċettaw kripto. Dana biex tista tagħmel il konklużjoni tiegħek u tarax tista e, x'wieħed e, pratikament e, x'inhi l periklu. Hemm mill-kripto fuq kripto nista' ngħid xi ħaġa jien jgħid is-sur Sexas. Is-sitwazzjoni titbidel ma taġġel ħafna fl-2014 meta jiena tħall fl-Europol dina kienet invenzjoni ġdida, però il il-persuni jevolvu u kienem eh, kazijiet ta' crowdfunding platforms fuq l-internet assoċjati anki ma' estremisti islamici u huma talbu li l-finanzi jimtbatu bil-kripto kienem xie tleta jew erba' kazi Eh, mem lebda ċertezza li dana ma kienieċ frodi u dawn il-flus ġew meħuda għal skopijiet differenti. Pero hemm xi indikazzjonijiet li xi minn dawn is-somhom ġew ottenuti b'dan il-mod. Kien hemm każijiet oħrajn ta' forum moħbija fuq l-internet illi eh, terroristi anki taw xi taħriġ fuq wieħed kif kif kif għandu jaħdem bil-kripto, kif kif jixtrihom, kif jinvesti fihom. Et jibdew miex eh, minaccia kbira, eh, però et jibdew Ija Mbagħad nafu li huwa faċli li wieħed joħodom minn front anki fuq il-frontiera jista' joħodom fejrit fid dinja jekk għandek konnessjoni fuq l-internet u xuħut mill-foreign fighters koll jużaw dan il-mezz biex jihdu il-flus mill-Europa reġuni ta' konflitt meta jmorru f'dawn il reġuni Dini ħaġa żgħira, però rridu nżommuha inqogħdu attenti fuqa. Anki fil-kriminalità organizzata eh, kienu diġa qed jużaw dawn ilhom snin eh, anki mainstream fil-kartels tal-Kolumbja per eżempju kienem xi kartelli kolombjani principali kienu edin jużaw l-cryptocurrencies b'mod estensiv biex jizguraw eh, illi ikunu jistaw jihdu il-valur eh, tal-drogi eh, mill-Europa sal-Amerika tisfel. Uma għandhom eh, Eh, teknika kif jamlu għadi u dana jista' jiġri anki fil-qasam ta' terrorizmu. Interessanti. U tini mistoqsija fuq il-kax xaħat jirrespondi? Jien ma nitkellem. <laughs> Wis, imma il-kax hija waħda mill-argumenti li favoriti tiegħi. Eh, ftit, tbiddel mid-deċiżjoni tal-ECB. Naturalment, id-deċiżjoni kienet li nwaqfu l-produzzjoni tal-500 euro fl-aħħar sena ta' din is-sena, però din il-bankonota ħad kompli bħala legal tender għal 20 sena oħra għall-inqas u dana fil-fat fil-pratika ma biddel xej. Rajna li fċerti kazi kriminali huma femu il-messaġġ qed jippruvaw jeħilsu minnhom u allura marru fil-banek biex jiskambjawhom u kienet opportunità tajba biex nidentifikaw xi minn dawn il-kriminali. U oħrajn eh, illi fejmu l-messaġġ qegħdin jagħmlu kontra, qegħdin jixtruhom u qegħdin jħalsu anki 15 il mija iktar minn mill-valur mill-valur eh, eh, mill-face value tal-bankonoti. Tal Eh, għal-jom huwa investimenti għal-futur. Ġifiri għadhom edin jiġu użati bħala eh, trasport ta' valur. Grazie. Għandi xie mistaqsiet fuq il-cybercrime. Eh, ah, mistoqsija għall-Europol. Uh, il-prioritajiet u l-strumenti ta' investigazzjoni kif tbidlu f'dawn l-aħħar ġranet f'dawn l-aħħar snin biex inkunu nistgħu nafaċċaw l-iżviluppi tal eh, ċiberkriminalità U inti taħseb li l-passi li qed jittieħdu llum minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea per eżempju id-direttiva anti-money laundering u anki fuq il-VAT sejrin fid-direzzjoni tajba. Umbat anki mistoqsija asira ġenerali. dan il ftejn bilaterali li għanna ma' Norveġa ta' frar minna fil-Kunsil, dana se jkun utli biex innaqsu l-frodi tal-vet u tista din tkun approċ li jista' jiġi użat ma' pajizi terzi oħrajn Allora jek tajdu Iva, allora l-mistoqsija tiegħi mbagħad eh, li tkompli minn dan hija liema pajjiżi għandna nifuka fuqhom. Grazzi. Sur eh, Sexas, grazzi. L-Europol għamlet passi l-qoddim biex tafaċċa dan din il-minaccia. U aħna għanna ċentru tal-ċiberkriminalità eh, fl-Europol. Fl li indipendenti għanna Għanna xie erba 140 eh, staff eh, u din hija ħaġa pożittiva għalija għalihom. Waħda mill-ħidmiet importanti f'dan iċ-ċentru huwa li jagħtu attenzjoni għal eh, ċiberkriminalità <coughs> taw taħriġ għal għalija u għal grupp tiegħi li hija valida ħafna u ma imorru anki fl-istati membri u jispiegaw u għandhom anki eh, manuali li huma ta' referenza mhux biss għall ewropa ma' dinja kollha fuq kif u wieħed jista' investiga fuq dawn il-moniti. Eh, anki fis settur privati li huwa importanti fil- Eh, fil-kriminalità u anki fil-moniti virtuali u jina naħseb li fuq livell ta' Europol aħna eh, preparati ma nafx ejek l-istati membri mumiex forsi jridu iktar żmien għal dan però nistaw ngħidu li jridu eh, nipreparaw għal dan għax hija ħaġa li xi darba ħatasal il-proposti fil direttiva u koll aħna nil għawum għax aħna nikkonsidraw li l-iskambi ma dawn il-moniti eh, virtuali għandhom jiġu regolamentati għax huma fil-fatt jagħmlu xogħol ta' banek hemm bżonn jiġu identifikati biex naraw fejn huma u min huma u biex jiġu rapportati anki transazzjonijiet eh, sospettużi bħal banek. Eh, u dana jista' jagħtina sorsi ta' informazzjoni fondamentali pero pratikament kull ma għanna numru li huwa adress. Uridu insibu mbat il-persuna li qed jinħeba wara dan in-numru. E, fuq il-ftejm ta' Norveġa iva naħseb. E, dina e, tista' twassal għal kooperazzjoni estiżax se permettin anki namlu skambi anki ta' data personali. <clears throat> Jekk għannix bżonna di ma' pajizi terzi oħrajn. Iva, imma dina miex fil-sistema ta' Europol, hemm regolament ġdid ta' Europol u għandu jiġi diskuss dana iktar rol iktar il-fuq mill-Europol. Ehm, u mux, mux, mandewċ autorità diskuti ħaġa bħal di. ħadd ieħor li xtiq kommenta, Iva. Hak. Fu il-munita virtuali, jekk tippermettu li nixtieq Eh, nġbidilkom l-attenzjoni għal ħaġa oħra, il-pjattaformi fejn il-sir skambju ta' munita virtuali huma il-ħolma biex ngħidu hekk ta' kull bniedem anke mill-perspettiva ta' edukazzjoni għaliex hemm din il-ħolma illi wieħed jistana mill-lum għal-għada kulħadd irid isir sinjur mill-lum għal-għada madana kollu għalina l-investigaturi dawn il-pjattaformi rappresentaw problema enormi. Dawk li jridu jinvestigaw jiltaqgħu ma' ħafna ostakli għaliex wieħed ma jkunx ma jistax ikun jaf l-identità ta' dawn in-nies li involuti f'dawn it-transazzjonijiet minn qed ibieħu minn qed jixtri għalhekk jiena konvinta illi il- forzi kollha fl-ispazju Ewropej illi rridu jagħmlu dawn l-investigazzjonijiet se jilqgħu b'deraj miftuħin il-ħames direttiva li se tippermettilna li nikkontrollaw it-transazzjonijiet illi jsiru permezz tal-pjattaformi online u eh, fis sistema fir romanija il-Bank Nazzjonali tagħna dejjem ġibet l-attenzjoni tagħna għal dan għalinna li di mhijiex ħaġa normali l-munita virtwali ma tistax tiġi aċċettata bħala mezz ta' ħlas imma dik hija biss politika nazzjonali f'pajjiżna. Uh, din ma tistax tkun diffikultà għal dawk li jbijaw il-prodotti fuq l-internet. Next, INF e Mario Borghezio. Eh, Mario Borghezio, INF. E Grazie President, ne ringrazia anche il kamlima L-ewwel punt, ma jħossux l-esperti illi ħaġa verament importanti li ridu nikkonsidraw hija l-fatt illi hemm ftit eżempi ta' frodi i VAT u frodi fiskali eh, ġeneralment biex jifinanzjaw il-terrorizmu u dana imħabba eh, illi hemm ftit ta' senjalazzjonijiet li jiġu mis sistema bankarju lejn il-polizija u x'tip ta' rakkomandazzjonijiet tista' tuna biex aħna e, nkunu nistgħu niksbu rispett aħjar ta' din ir-responsabilità kbira e, fuq dan għanna l-eżempju tal-ġlida kontra il-kriminalità organizzata mafjuża illi E l-investigaturi u maġistrati importanti tkelmu tkellmu fuqha din hija lezzjoni li ta' min wieħed jitallem minna. U tieni punt ma tħossux intkom illi kawza oħra hija il-fat e, tal-faċilità tal-VAT mill-ewwel pajjiż li jirċevi l-prodott e, li jkun destinat għal pajjiż ieħor ma taħsibx li dana jiftaħti għall-spekulazzjoni u l-affarijiet li għattu kienu interessanti ħafna l-investigazzjonijiet fid-Danimarka u pajizi oħrajn eh, tal-Iskandinavja u pajizi anki fuq l-Italja. Dawn minnaw jaslu investigazzjonijiet illi jibdew minn skoperta ta' evażjoni tal-VAT u mbagħad jaslu mbagħad Eh, lejn elementi sos ta' sospett, eh, per eżempju, terroristi, eh, ġihadisti li kienu jaħdmu f'Melilla. Ma tkunx ħaġa interessanti li najdu l-autoritajiet li l-investigazzjonijiet jibdew ex ante biex jinvestigaw fuq il-rotta ta' dawn is suġġetti jitilqu minn dawn il-pajjiżi mbagħad jiġu fl-Ewropa ċertament mhux biex jitolbu fil-moskee. Grazzi. L-ewwel mistoqsija is-Sinjura Hak. La prima entrebare ehm, legata de ehm, biex inwieġeb għall ewwel mistoqsija dwar il-sorveljanza li hija pjuttost prekarja fis-sistema finanzjarja. Il-koll nafu li l-informazzjoni finanzjarja meta ikun hemm rabtiet mal-finanzjament tat terrorizmu għanda tasal minn sistemi finanzjarji, ma sistemi finanzjarji ma jistawx ikunu sorveljati daqshekk strettament għaliex meta jkun hemm transazzjoni sospetta trid tkun irrappurtata mill-ewwel mhux tliet snin wara għaliex jekk jiena bħala prosekutur eh, jiġu jirrapportaw eh, ta' eh, jirrapportaw li transazzjoni sospettuża tliet snin wara jiena jkolli ideja marbuti ma nista' nagħmel xejn. jiena naħseb li jekk is-sanzjonijiet fuq il-banek kienu iktar ibsin meta dawn ma jibrapportawx mill-ewwel transazzjonijiet sospettużi huma hija xi ħaġa li issir f'kull wieħed mill-istati membri ma dana kollu rid ngħid dan ukoll li il-persuna li tirrapporta il-dawn il-transazzjonijiet suspettijiet tkun waħda indipendenti għall aħħar Dana mhux qed ngħidu jien. Jiena ma naħsibx illi wieħed jista' verament jissanzjona l-banek jekk dan irid ikun deċiż mill mill-bord tal-amministrazzjoni li jinsab ximkien f'xi awtorità ċentrali. Din hija l-opinjoni tiegħi personali jiena konvinta li spettur fil- bank li huwa indipendent għall-aħħar u jista' jagħmel investigazzjonijiet indipendenti jista' jiġġustifika raġuni għalfejn bank illi ma jkunx ir-rapport ta' transazzjoni sospettuża għandu jiġi kastigat. Ma nistgħux sempliċement nikkuntentaw bid-deċiżjoni ta' konsil ta' Amministrazzjoni skont ċerti kriterji. Grazie. Thank you. Grazie. Tini mistoqsija? Għaw xaħat li jishtiq jirrispondi? Not really? Okay, yeah, thank you, Mr. Elker. Isur Elker. Meta jina bdejt eh, namel investigazzjoni fuq il-frodi VAT bir-reġistru, jena mal-kollega tijaj sibna reġistrazzjoni ta' persuni li kienu involuti f'ħafna minn dawn il- eh, kontijiet xi ftit minn er, iktar minn 1000 kont sa 36 kont. Eh, ma, ma kienu sospettużi, eh, kienu kellhom ġustifikazzjonijiet e, sospetti. Sibna anki gruppi mm, taljani, mafia, UK, pakistani, eh, rajna networks minn Hong Kong, minn ċina, uh, u gangs u ma dan it-tip ta' attività kriminali ma sax tiġi izolata faċilment jekk mhix e, e, e, intraprizi reliġjużi jew politiċi. Here It looks like a fair jider li għana rappresentazzjoni tajba. Mela issa nistgħu nieħdu catch the eye. Tlet kellima fuq il-lista illi huwa pratikament numru ġust biex inkunu nistaw nagħlqu. E, kit Katrina Kinnici SND. Grazzi. <clears throat> Nixtieq ringrazzja il-kellima għal prezentazzjoniet u għal stampa li tawna kompleta tal-finanzjament ta' terrorizmu bil-frodi tal-VAT u anki mal-rabtit mal-kriminalità organizzata. Kien Kienem ħafna mistoqsijiet, pero jena nishtiq nitkellem fuq dan is suġġett ċoħe nistaqsi, ma nistawx natu ċifra eh, preċiza, imma kemmi importanti l-attività illegali fil-finanzjament ta' terrorizmu, imma e fimti li u għahaf ħafna għax hemm eh, rabta kbira bejn l-attivitajiet illegali anki dawk tradizjonali u l-finanzjament ta' terrorizmu. U allura nixtieq nistaqsi għandna strumenti ċirqa biex niġġieldu kontra dawn l-organizzazzjoni kriminali llum li eh, jagħmlu anki attività illegali transnazzjonali biex jumbat jużawa fit-terrorizmu. Kif nistgħu ntejbu l liġijiet għax fl-opinjoni tiegħi eh, ġa sar pass il U mbagħad preferenza għal dak li sa ta' li intqal qabel per eżempju l-attività tal-FIU u tal-Kommissjoni biex tagħti importanza u biex iżid il-kooperazzjoni bl-iskambju ta' informazzjoni li nistgħu niġildu biha kontra dawn l-elementi e, u l-finanzjament ta' terrorizmu nixtin nistaqsi l kellima x'inhuwa l-ħsieb tagħhom x'jaħsbu fi klimiħor fuq il-proposta ta' direttiva li ġiet preżentata mill-Kummissjoni Ewropea e, f'April li għadda biex inkunu nistaw nifaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarji jew oħrajn biex inkunu nistaw eh, namlu ċerti investigazzjonijiet u ċerti reati. Għax naħseb li din id-direttiva eh, jista' jkun fiha strumenti utili biex inkunu nistaw namlu ġlieda kontra dan il-finanzjament ta' terrorizmu, speċjalment biex inkunu nistaw ninċentivaw l-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn l-FIU u anki il-forzi tal-polizija. Grazie. Thank you. On the first question. Grazie. Fuq l-għol mistoqsija. Forum tradizjonali ta' kriminalità u terrorizmu? Iva, sur sejksa. Iva, aħna notajna xie ftit bidliet storikament kienu jgħidu li kienem separazzjoni kbira bejn il-kriminalità organizzata u terrorizmu. terrorizmu naturalment għax waħda rridu jagħmlu l-flus, l-oħrajn rridu jġildu kontra l-establishment, l-oħrajn rridu pubbliċità, l-oħrajn rridu jħadmu kull imkien. U hawnhekk bidlet ftit is-sitwazzjoni l-istrateġija bil-foreign fighters rajna illi l-istorja preċedenti batta kollegament mal-kriminalità, però l-rabtit l-iktar importanti li naraw bejn terrorizmu u l-kriminalità organizzati huma propju dak li qed niddiskutu fuqhom illum huma l dinja ekonomika u finanzjarja. Għaliex f'din id-dinja kollox huwa konness. Huma il-fondi ma għalihom mhux importanti jekk terrorizmu jew kriminalità organizzata. L-ekonomija iġibhom flimkien meta nitkellmu fuq dan it-tip ta' kriminalità aħna nidentifikaw gruppi eh, ta' kriminalità organizzata u anki gruppi terroristiċi. Daw jaħdmu fl-Europa biex jaħslu l-profitti tal-profitti tad droga u mażguri jiġbruhom, jaħsluhom dawn il-flus b'ġurisdizzjonijiet differenti mbagħad jerġgħu jibatuhom lura fl-Amerika ċentrali għax iżommu perċentwali. Dan rajnieh. Allora m'hemm l-ebda distinzjoni pratikament mhux ċara bejn il-kriminalità organizzata u organizzazzjoni terroristiċi fil-ekonomija u fil-finanzjarja. Hija ekonomija eh, black economy huma jaħdmu liberament għax huma għandhom bżonn il-flus eh, biex jissopravivu, biex ikomplu jaħdmu, dan huwa lan tagħhom. Fuq it-tieni mistoqsija, is-Sinjura Ħak. Ka prokuror posta spun ka inform. Bħala prosekutur nista' ngħid li l-informazzjoni finanzjarja illi taslinna mill-unitajiet ta' inkjesti finanzjarji informazzjoni li hija verament importanti kulħadd jaf li s-sistemi finanzjarji ma tantxu maħerqana li jagħtu din l-informazzjoni lill awtoritajiet li huma responsabbli għall applikazzjoni tal-liġi u għalhekk aħna għandna dawn l-intermedjarji dawn l-FIUs. Bħala prosekutur jiena verament sodisfatta u kuntenta li naħdem magħhom għaliex l-informazzjoni li jagħtuna verament huma utli għall-inkjesti tagħna u għaliex inkella eh, eh, aħna bħala eh, investigaturi meta nistgħu nużawa din l-informazzjoni verament nieħdu pjaċir. Ngħid ukoll li l-FIUs huma organizzati b'mod differenti xoħut amministrattivi, xoħut huma mħalta, huma ibridi, oħrajn Eh, huma fir-reġistru tal-entitajiet responsabbli għall-applikazzjoni tal-liġi, pereżempju bħalissa fir-Rumanija hija eh, entità ta' natura amministrattiva u aħna nixtiequ li jkollna eh, unità ibrida li xaħna bħala prosekuturi għandna bżonn tal-informazzjoni min-naħa tal-analisti finanzjarji. Ma nix bżonn ta' strateġija, rridu nkunu nafu li ċerti unitajiet ta' eh, informazzjoni finanzjarja jaslu biss bl-istrateġiji. U aħna jiena bħala prosekutur nixtieq illi dawk l-unitajiet li jagħmlu l-analiżi finanzjarja jistgħu jużaw dan il-mezz jagħmlu l-analiżi u mbagħad jagħtuhom lill prosekuturi u l-investigaturi fil-ħin. Uh, oh, eh, fuq il-direttiva eh, Sur Sejksa fuq l-FIUs eh, anki jena naħseb li hemm ħafna x'namlu għat, u allura namlu nibdew b'dan fl-Europol pero tritt evolvi f'xaġa iktar moderna għahjar. Għanna rizorsi biex u l-istaff, pero l-idea tagħna tal-Europol hija illi namlu nwaqfu l-FIU eh, qasam li konna mux biss il-kapaċità li eh, l-informazzjoni kolla li jidħlu mill-FIUs u nikkontrollawha u niverifikawha, imma jista' jkonna anki istrumenti eh, oħrajn kif għadna il-Finance Tracking System eh, sistema bħal ftejm TFTP li għanna ma l-Istati Uniti u f'dan il afas EFIU e nistaw namlu anki public-private private partnership biex nkun nistaw nizgoraw li nkun nistaw namlu skambju ta' informazzjoni. E, F'ambjent iktar eh, ta' fiduċa. U naturalment għanna bżon ta' staff u rizorsi, pero nemmen li dan huwa l-aħjar mod biex insiru iktar operativi, biex nkun nistaw niskambjaw data iktar operativa, iktar effettivi u f'dawn it-teknika ġdida. Naqblu fil-Parlament, hawnhekk fil-Kumitat preċedenti fuq il-dokumenti eh, Panama u fl-aħħar rapport aħna tlabna l-Istati membri li saħħu l-FIUs bħala risorsi finanzjari personal u anki appellajna biex ikun hemm armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Però fuq it-tielet mistoqsija fuq il-direttiva, abbosta direttiva, fuq l-informazzjoni finanzjarja biex niġildu kontra ċerti forum ta' kriminalità. Hemm xi kumment minn naħa tal-esperti? No? Merissa naddu għal Anna Gomes. azzjonijiet għal portatore, bearer shares. Nafu li dan jista' jkollu impatt fuq pajjiżi bħal Romania. Xtaħsbu fuq il-ħames direttiva kontra l-ħasil tal-flus il-bżon li nirreġistraw għal beneficial over owners tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u anki dawk barra mill-Unjoni Ewropea biex jagħmlu e, e, e, biex jagħmlu azzjonijiet kummer jinnegozjaw mal-Unjoni Ewropea. Tasbu li din tkun ħaġa utli? Sur Well, the bearer shares have been historically uh, one of the... Il-bearer shares huma storikament wieħed mill-metodi li jużaw il-kriminali biex jaħbu il minu s-sita kumpanija tant rajna eh, waqt il-skandlu tal-Panama Papers irċevejna ħafna informazzjoni u ħsibt li sissa l-affarijiet ikunu tiebu għaliex kien hemm eh, dan il-moviment għal proibizzjoni tal-bera shares imma eh, sfortunatament ħafna pajjiżi għadhom jaċċettawhom u dan huwa mezz faċli ħafna biex il-kriminali jinħbew. X'inhu xiswa li jkollok ir-reġistrazzjoni e kumbat in-nies jistgħu jbiegħu dawn il-kumpaniji għabbażi ta' biċċa karta u isimhom ma jkun miktub imkien. Jiġifieri aħna qegħdin nagħlqu l-bib u niftħu t-tieqa u rridu niskuraw li dana ma jibqax possibbli għalmenu fl-Unjoni Ewropea nishti illi dan jiġri iva madwar id-dinja kollha mod partikolari eh, fil-tax havens għaliex dinja waħda mill-problemi li għandna fil-investigazzjoni finanzjarji li aħna nagħmlu nifhem li dana mhux possibbli ma jekk dana jista' jsir possibbli u probi għom dawn il-bera xez tkun ħaġa verament tajba. Thank you for the question. Trebuie să... Uh, Grazzi għal dik il-mistoqsija. Aħna kif dejjem għat jiena irridu najdu l-affarijiet kif inuma meta aħna maġistrati għalla volja jiena hawnhekk qed nirrappreżenta Rumanija imma fl-istess ħin tinsewx jiena maġistrata imma maġistrata rumena u jiddispjaċini ngħid illi ir-Rumanija bħalissa mhijiex l-aqwa eżempju jina irrit nkun sinċira ma'kom. Ir-Rumanija għada ma applikaċ ir-raba direttiva dwar ħasil tal-flus u aħna eh, l-maġistrati minnar dawn ir-reġistri nazzjonali tal-sieda beneficjari eh, eh, din dħol inna problema L-unika ħaġa li nistgħu ngħidu hija li iva aħna nilqgħu il-fatt li aħna se jkollna din il-ħames direttiva imma eh, aħjar nibdew l-ewwel napplikaw ir-raba direttiva bħala prosekutur jiena konvinta li l-ħames direttiva hija passi l qoddim importanti u għajnuna kbira fil-ħidma tagħna, imma l-ewwel qabel kollox ir-Rumanija trid tapplika b'mod konkret ir-raba direttiva u mbagħad wara nkunu nistgħu napplikaw u nifmu il-ħames direttiva. Grazzi. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim? Grazzi. Sir President, u niskuża ruħi illi jiena ma konċ prezenti għal prezentazzjoni ta' xkont qed nivota f'kumitat ieħor. Jiġifieri nittama li mhux qed nirrepeti xi ħaġa li diġà semmit Jiena naħseb il-frodi tal-vat karusell għada problema kbira f'ħafna pajjiżi u naf li dan huwa minnu mod partikolari fir-Renju Unit. Jiena nixtieq nkun naf jekk mhux qed nirrepeti li ma huma dawk il-pajjiżi li għandhom modell tajjeb biex indirizzaw il-problema u rnexxilhom iwaqfuha din it-tip ta' frodi. U e, l-ħaġa oħra li xtaqt ngħid huwa li fil-waqt li qed nifokaw ħafna fuq il-kumpaniji l-kbar u l-banek qed jiffokaw fuq e, pagamenti, eccetera, jew pagamenti sospettużi, Jien naħseb illi qasam ieħor fejn ma naħsibx sar xogħol li huma ċittadini li huma ċittadini ta' pajjiż ieħor imma li jgħixu fil-Unjoni Ewropea naf li fir-Renju Unit hekk jiġri għandhom il-permess ta' residenza ma' kull darba illi eh, jitilqu jistgħu jisfruttaw is-sistema tal-VAT. U ma nafx hekk hemm xi mekkaniżmu illi inħoloq biex nindirizzaw dan it-tip ta' abbuż illi dawn jistgħu morru jiġu u jisfruttaw il-VAT. U kif tħoss illi t teknoloġiji ġodda bħal blockchain u l-AI Eh, jistgħu jintużaw biex nindirizzaw il-problema tal-frodi. U sar ħafna xogħol f'dan ir-rigward mod partikolari fil-indirizzar tal-problema tal-finanzjament tat-terrorizmu u taħseb illi s-sanzjonijiet imposti fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji u jservu ta' deterrent u ma bżejjed grazzi. first... Grazzi ħafna l-ewwel żewġ mistoqsijiet se niddiskutuhom anki mat-tieni panel Aħna diġà tkellimna dwar il-cryptocurrencies, imma forsi xi ħadd minnkom jista' jipprova iwieġeb. Mod ftit aktar ġenerali fuq il-cryptocurrencies. Yeah, Mr. Frunza, please. Sur Fronza. Mela, l-mistoqsija kienet dan il-blockchain il u eh, l-intelligenza artifiċjali. Dubai għallu se jużaw it-teknoloġija tal-blockchain biex jiffaċilitaw il-ħlas u l-kontrolli tal-pagamenti tal-VAT. Fejn ikun hemm prod uh, prodotti digitali, il-blockchain tista' tkun soluzzjoni għax tista' tintraċċa il-sieda u il-katina tal-provista tal-prodott jiġifieri jkollok prodott digitali jkun immaterjali, ma meta jkollok kontejner mimli, telephones, mobile, eh, l-affarijiet ikunu iktar komplikati, meta tidħol fl-affarijiet fiżiċi, affarijiet li ma jżommu, xorb jew ikel, l-affarijiet isiru iktar komplikati. Imma iva l-blockchain jista' jintuża, però hemm xi limiti għall-użu tiegħu u mbagħad l-intelligenza artifiċjali Din edha tintuża diġà bħalissa għalhekk ir-Renju Unit l-HMRC għandu diviżjoni kbira ta' big data u l-investigazzjoni ta' l-evażjoni ta' taxxa. Din hija xi ħaġa li qiegħda ssir fir-Renju Unit u naħseb li anke f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Imma eh, il-ħaġa hi li qatt mhux se jkollok eh, artificial intelligence illi ttik informazzjoni preċiża tista' tindikalek u turik ix-xejriet x'inhuma, imma ma tgħidlekx din il-persuna qed tagħmel hekk fil-industrija tal-bank, ta' bankarja qed jgħidu li l-data mining tista' solvi l kriminalità finanzjarja. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' iktar investigazzjonijiet fil-qasam minn qatt qabel fl-istorja. Jekk aħna nelimitaw il-fat ma, ma jkonix frodi dak huwa l-iktar mod sikur ta' kif wieħed jista' jelimina l-frodi tal-vat. Ma jkollokx vat, ma jkollokx frodi. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lill mistiedna kollha tagħna għall preżenza tagħhom, għall prezentazzjonijiet li għamlu, għal mod kif wieġbu l-mistoqsijiet. Naħseb illi tawna ħafna formazzjoni dettaljata li eh, naħseb illi dana se ninkluduh fir-rapporti tagħna. B'mod ġenerali ħafna nista' ngħid il-frodi tal-VAT probabbilment minħabba l-volum ta' flus involuti u uh, huwa iktar faċli li wieħed jagħmel frodi tal-VAT milli jmur jisraq bank Eh, dina hija tip ta' frodi illi tattira il-terroristi għal u jsir għajn importanti ta' finanzjament tat terrorizmu. Għalhekk il-frodi tal-VAT għandha impatt ukoll fuq is-sigurtà taċ ċittadini tagħna. U din fil-fema tiegħi raġuni ewlenija għalfejn għandna nagħtu aktar attenzjoni lil ġlieda tal-frodi tal-vat. L-izdana sa' sen komplu nidiskutuħ mal-panel li mis li se jibda minna u ftit ieħor imissa nagħti l-kelma lis sinjura Valencia. Grazzi ħafna. Iva, jiena nixtieq nirringrazzja lill esperti għall lajnuna tagħhom u anki lill kollegi l-oħrajn illi Eh, anki għad dettalji li ta' informazzjoni li tawna li se jkunu utli ħafna xogħol li rridu nagħmlu aħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna biss nistgħu nilleġislaw xejn aktar imma huwa ħafna imma biex nilleġislaw għandna bżonn ukoll nkunu nafu xi bżonnijiet hemm fejn hemm il- il-ġufijiet jiena nħossni onorata illi b'mod konġunt edha mmexxi dan il-panel flimkien ma' tax tlieta u eh, anke biex wieħed ikun jaf liema elementi tal-leġislazzjoni rridu nikkompletaw anke ir-rakkomandazzjonijiet li se naqsmu mal-esperti u anke mal-kollegi tal-Kummissjon tal-Kumitat Tax Tlieta għaliex il-finanzjament tat-terrorizmu huwa wieħed mill-affarijiet li rridu niġġilduh b'mod aktar effiċenti. Grazzi ħafna tal-samtu din il-seduta il, il seduta magħna u eh, issa nistennew il-panel liħor il-tax 3, il-Kumitat Tax 3 se jkompli minnawu 5 minuti oħra.